Dear colleagues, please take your seats. Kollegi, jekk joġobkom ħudu postkom. Okay, I'm counting from 10 to 1. Signori, se nibda not mill-10 sa wieħed bil-Grek. Un bat nibdew. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wieħed. l-agenda tal-lum trajt li rridu naddu għal nomina tal-Kommissjoni Ekonomika u Monetarja li kena sir fit-18 ta' Ottubru 2010 sal-31 ta' Lulju uh, eh, 2011. U dan namlu skont artiklu 184. Tajjeb, mela din ir-rakkomandazzjoni ġiet eh, approvata għal Kollegi, naddu għal votazzjoni. L-agenda illum tajt illi għanna nivvotaw skont proċedura semplifikata tar-rapport tal-Sinjura Awtala fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea favur il-dawk li jiġildu għad-drittijiet tal-bniedem il-Sinjura Awtala ridet tagħmel żewġ emendi orali għal dan ir-rapport. Sinjura Awtala, nisimgħu minn għandek. Sur President, jider illi hemm Eh, appoċ għall-emendi għal dan il-rapport illi naqdu fl-imkien paragrafi 6 u 22 biex dak il-pozizjoniet marbutin mal-kummerċ ikunu paragrafu wieħed. It-tieni waħda għandha x'taqsam mal-riformulazzjoni tal-paragrafu 19 fuq l-akkontabilità ta' dawk illi jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem. Jekk tkun Ingliż Mela, votazzjoni waħda, inklużi li elementi orali, il-rapport autola favur, kontra, astensjonijiet, approvat. Issa, l-agenda tagħna tajt li għanna nivotaw fuq il-rapport ta' Sur Clint dwar titli li jiġu offruti l pubbliku l-armonizzazzjoni ta' rekwiziti ta' trasparenza. Nivvotaw fuq l-ewwel blokk dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni blokk. Issa nivvotaw fuq il-proposta kif ġiet emendata favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għal votazzjoni nominali fuq il l-abbozz tal-proposta eh, leġislativa Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Adottata, għaddit nifirħu l-Sur Klintz. U issa nivvotaw fuq il-rapport ta' Sur Romeva Irueda fuq il-programm ta' dokumentazzjoni tal-qbit ta' ton. tunnus tinnus għal min jinteressa ħekun jaff xismu eżatt. Il-blok numru wieħed għaw favur kontra astensjonijiet għaddit. Blok numru 2 jaqa. Issa, proposta kif ini modifikata dak favur kontra astensjonijiet għaddit. U issa L-abbozz ta' riżoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll nifirħu l-istur Romeva Romeda. U issa l-aġenda tagħna Tajt li rridin applika uh, nivota fuq l-applikazzjoni ta' dispożizzjoni tal-akki ta' Schengen relatati ma' sistema tal-informazzjoni ta' Schengen fir repubblika tal-Bulgarija u Rumanija. Rapport ta' Sur Carlos Coelho. Emenda numru 1 ta' favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni fuq il-proposta kif ġiet modifikata dak favur kontra astensjonijiet għaddit. U issa votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet nifirħulek sur kowejju. Issa nivvotaw fuq ir-rapport u l-proposta ta' riżoluzzjoni dwar il-kwalità tal-istatistika fl-Unjoni u tisħiħ tal-setat ta' verifika ta' l-Eurostat. Emenda waħda, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. U issa nifotaw fuq il-rapport tas sur Romeva Rueda, Rueda dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-kuntest ta' kriżi ekonomika. Paragrafu wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħ. Votazzjoni maluqa għaddit paragrafu 3 maqsum żewġ partijiet. L-ewwel parti dak favur Votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tini parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali, votazzjoni magħluqa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Paragrafu 4. Maqsum żewġ partijiet. L-ewwel parti ta' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 7. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 1 dak favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Le maħnissa raġaw nibdew ekka. Mela, nitċekjaw. L-emenda numru 1. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 13, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Ħanerġaw nibdew. Paragrafu 13 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Paragrafu 18 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 20 maqsum żewġ partijiet, it-tnejn votazzjoni nominali, nivvota fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 21. Maqsum żewġ partijiet it-tnejn votazzjoni nominali. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 28 maqsum fit tlet partijiet u tlieta votazzjoni nominali. L-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tielet parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 30 maqsum żewġ partijiet It-tnejn votazzjoni nominali. L-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tieni parti votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit ukoll. Paragrafu 31 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 40 maqsum żewġ partijiet, it-tnejn votazzjoni nominali. Nifotaw fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Votazzjoni finali issa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa.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 U issa nivotaw fuq il-rapport ta' Sinjura Figueredo dwar l-evalwazzjoni ta' riżultati tal-pjan tar-rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 rakkomandazzjonijiet għal-ġejjeni. Sinjura Luling, tixtieq titkellem? Jena nixtieq fl-artiklu 100 75 li fil-fat aħna qabbilna il-rapport ta' Sur Romeva li għadna kif votajna fuq u ma' rapport ta' Signora Figueredo u Rajna illi hemm paragrafi li huma identiċi fiż-żewġ rapporti, premessi, artikli fil-kontenut huwa identiku għalla volja l-forma ta' klim mish l-istess, il-kontenutu għall-istess, dan il-rapport il-bicċa l-bira tijaw hija ripetizzjoni ta' dak li jem fil-rapport Arabella dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel li aħna votajna fuq hawnhekk fi frar. Jiena ma nafx min kiteb dawn l-awturi li tant għandhom ftit ispirazzjoni li kellhom jikkupjaw. Imma biex nevitaw illi dal-parlament jider ridikolu, irridu għanna suppost dan il-rapport li se nivvotaw fil-komitat fil li uh, propju ma, ma abbaċċi il-sujġet li suppost kien dwaru. Signora Luling, għamilt il-punt tijak u dan mux il-moment biex tamel il-diskorsi. Il-Kumitat għal drittijiet tan-Nisa ma tax kas u dan il-rapport għal daqstant għandu jintbat minn fejn ġie. Dear colleagues, I will take one, one speech in favor Once... Kollegi, jina nisma li xaħat jitkellem favur it-talba ta' Signora Luling. Memħat illi jishtiq jitkellem favur, dak li jishtiq jitkellmu kontra. President, il-Signora Luling, u l-PPE jafu illi kien hemm diskussjoni fuq dan ir-rapport, diskussjoni tajba u laqet l-input mill-partijiet kollha, mill-gruppi kollha. U kien hemm anke votazzjoni. U maġġoranza, eh, kien hemm maġġoranza kbira ċara fil-grupp tal fil-kumitat tal-nisa u l-ugwaljanza kien hemm biż żewġ voti kontra tal Sunjura Luling u membru ieħor. Imma dawk it-tnej biss il-maġġoranza kienu favur ir-rapport u kien hemm xi grupp wieħed il jastjena. Għalek, l-opinjoni tagħha mhijiex l-opinjoni tal-maġġoranza tal-komitat u nispera li ma tkunx il-maġġoranza laqas fil-parlament. Il-Sinjura Redding, il-Komissarju, eh, kellna eh, dibattitu maħħa u hija qalet li kienet favur eh, l-opinjoni. Jekk intom kontu hawnhekk u parteċipajtu tafu li din hija strateġija ġdida utli Eh, li qed tiġi żviluppata għal l-ugwaljanza fil-Kummissjoni. Jiġifieri jekk iġobkom ivvutaw favur ir-rapport. Grazzi. I am putting the request to refer back to committee to a vote. Mela jina, signori, se nivotaw jekk għannix nirreferu dan rapport l-Komitat favur kontra. Minu kontra jogħġbok? Mela, ħani kontrollawa, signori. Mot elettroniku. Miftuħ. Il-votazzjoni hija miftuħa, signori. Votazzjoni maluqa. Mela, uh, eh, maddiċ. Mela, se nkomplu, signori. L-emenda numru 5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Menda 6 bl-Ingliż jekk ma toqgħodux kwieti mhux se niċċekkja mbagħad jgħid il-President. Emenda 6 kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, namlu verifika l-emenda 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. paragrafu 21 maqsum żewġ partijiet nivota fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tajjeb, se niċċekkjaw imma din hija l-aħħar darba u jekk għandi raġun jien mhux se nerġa' niċċekkja aktar il-qudiem. L-ewwel parti ħan iċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 36 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. għaddit. Tini parti, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. L-emenda t-nejn dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 52, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Paragrafu 56, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 61 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 71 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Paragrafu 72. Le, skużawni għajt il-President, l-emenda numru 1 dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Paragrafu 72 maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit Tini parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Menda seba dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. paragrafu 73 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dak favur kontra astensjonijiet adottat ukoll. Paragrafu 74 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 77 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 3 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Amenda erba favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa E maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa N. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. L-premessa A ċe ħadd kapaċi għajt li xini għacċe bil-Grek għak jogħġobkom? Jistaqsi l-President. Għalissa ma jimportax inħalluha. L-ewwel parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Premessa S, emmenda orali, signora Vergia. Grazie ħafna. Premessa S. Dinja votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kjoġbok. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Votazzjoni finali. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Tajjeb mela niċċekjaw il-vot finali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Nifirħu l-Sinjura Figueredo. U issa, skont l-agenda rridu nivvotaw fu il-proposta nomili għal Kumitat Speċjali dwar l isfidi politiċi u Rizorsi Baġitarja għall l-Unjoni Ewropea Sostenibli wara l-2013. ma ġiet prezentata ebda emenda u għal daqstant eh, dawn in-nomini huma approvati. U issa nivvotaw fuq il-sport speċifikament dwar l-aġenti tal-players tal-futbol. L-ewwel emenda minu favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda tnejn dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda tlieta dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. U issa l-vot finali dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. U issa nivvotaw fuq il-konklużjonijiet tas summit bejn l-Unjoni Ewropea u r Russja. il-31 ta' Mejju u l-ewwel ta' Ġunju tal-2010. L-ewwel net eh, nivotaw fuq il-labbozza riżoluzzjoni tal-grupp tal-ħodor favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Wissa naddu għal riżoluzzjoni komuni paragrafu 2 b'emenda orali proposta mill sar sur Sarjus Volski. Mr. Chairman, uh... Chairman, jiena niproponi illi meta titkellem dwar paragrafu 2 fuq il-modernizzazzjoni tar-Russja illi nisipulaw il eh, x'nifmu aħna illi mhux biss ekonomija u teknoloġija imma anka soċjetà. Għalhekk niproponi li nżidu wara partnership for modernization il-klim we should embrace both economy and society. Υπάρχει αντίρρηση σε αυτή την τροπολογία. Grazie ħafna, għaw xaħat għandu xie oġġezzjonijiet għal dawn l-emendi. Le, mela, paragrafu 2 kif ġie emendat oralment Mr. Cyrus Volski, favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 6. Emenda 5, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 10. Għal darboħra Sir Sajus Volski Jiproponi emenda orali fuq il-paragrafu 10 Sir Sajus Volski. Mr. Chairman. Sir Chair. Frigwar ta' paragrafu 10 skont il-pożizzjonijiet li kważi kienu unanimament li jittieħdu mill-Parlament tagħna u anke fil-rapport dwar il rap um, dwar il-politika tal-affarijiet barranin dejjem eskludejna um, dana bħala għodda tal- affarijiet barranin, allura nixtieq nżid excluding the use of foreign energy as a, as a foreign policy tool. Għaw xaħat għandu xie oġġezzjoni għal din l-emenda? Le? Tajjeb mela l-paragrafu 10 kif ġie emenda dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 12 maqsum f'ħames partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit. tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit. tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Raba parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Ħames parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 2 maqsum żewġ partijiet it-tnejn votazzjoni nominali. L-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ laqqas. L-emenda tleta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda erba' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Pera Sufurijas. Votazzjoni maluqa. Ma deċ. Votazzjoni issa finali. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Ir-riżoluzzjonijiet l-oħrajn issa jaqaw. U issa nivvotaw fuq l-operazzjoni militari Izraeljana kontra flottilla umanitarja u l-imblok ta' Gaza. Sultanok. Point of order. Li protesta il-grupp tal-ICR muwiex se jivvota favura din għax il-koordinaturi li għamlu il-mozzjoni ma stidnux il-grupp tana biex nipparteċipaw fin negozjati bil prezunzjoni li aħna musa nifirmaw il-tekst. Jena din għatmaġrat li qabel fi 11 sena li li għawek u din mandiċ terġa tiġri u minħabba l-ordni tal-votijiet ftal-voti laqas fuq ir-riżoluzzjoni tagħna ma se jkollna ċans nivvotaw. Mela, jiena nixtieq ngħidlek illi dak li għadek kemet stajt ħallejta għall-ispiegazzjoni tal-voti, imma xorta waħda nirringrazzjak. Μια ψήφος επί τελικού ψηφίσματος με ονομαστική klisi. Votazzjoni nominali fuq din ir-riżoluzzjoni, votazzjoni miftuħa. Pera ψηφοφορίας. Votazzjoni maluqa. għaddiet nifirħu lil rapporter U issa nivvotaw fuq sitt proposti għal riżoluzzjoni dwar il-kummerċ ta' strumenti użati għat tortura. U għal kull tip ta' kastik, eżekuzzjoni u trattament inuman. Emenda 8 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Emenda 5 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Emenda 6 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Emenda 7 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ dan numru wieħed votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U maddeċ. Emenda 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ. Menda erba dawk favur kontra assenzjoniet maddeċ. Amenda tnejn, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Votazzjoni finali, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa nivvotaw fuq sitt proposti għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Peniżola Koreana. Emenda numru wieħed dawk favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Sur Kaċin għandu emenda orali x'jamel? Mexkuritim xortu. Istennew minuta kjoġobkom. Mr. Chairman, we... Sir Chair, um, etni proponu emenda orali fuq il-paragrafu 9, dan mhuwiex korrett bil-fatti niti nħassru il-kelma disarmament fl-ewwel linja peress li l-diskussjonijiet tas sit partijiet qed jitkellmu dwar in-nuklearizzazzjoni mhux id-disarm. Anna jkonna calls on the countries in the six-party talks to continue working together to ensure that the talks amending the DPR nuclear program are resumed. Grazie. Jiġifieri, trid li neħu l-kelma disarmament minn paragrafu disa' u xek. Ma xi oġġezzjonijiet jekk jogħġbok għal dik l-emenda orali. Dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda numru 2 dawk favur kontra astensjonijiet maddiet. Votazzjoni finali fuq din ir-riżoluzzjoni komuni dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. U issa naddu għal vot għal proposta ta' rizoluzzjoni tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin dwar is-sitwazzjoni fil-Bosnia Herzegovina. Emenda 11 dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 12, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Menda 13 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Menda 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Menda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda seba dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Menda 8 maqsuma f'żewġ partijiet nifota fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda d-disa dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 10 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 5 dawk favur kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw jgħid il-President. Mela verifika b'mod elettroniku l-emenda numru 5 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Differenza ta' tliet voti. L-emenda tlieta dawk favur? Kontra? astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Votazzjoni finali fuq proposta riżoluzzjoni dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. U issa nivvotaw fuq ħames proposti għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim dwar l-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, paragrafu 17, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 18 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 21 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 22 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 26 maqsum fit tlet partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tielet parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni finali issa dawk favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. U issa nivvotaw fuq il-proposta riżoluzzjoni tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu dwar l-implementazzjoni tad direttivi dwar l-ewwel pakkett ferroviarju. Hemm emenda waħda biss, emenda numru wieħed dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Votazzjoni finali dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq sitt proposti għal riżoluzzjoni dwar l-arar fil-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali b'mod partikolari fil-Polonja, Repubblika Ċeka, Slovakkja u l-Ungerija. Sur Swoboda. Ja, Herr Präsident, ich weiß nicht, wie man das jetzt noch hinzufügt ma nafx kif nistaw nżidu dan il-punt. E, illum imma kien hemm arar fi Franza wkoll, ma nafx kif forsi nistaw nagħmlu sentenza żejda u ngħidu li dispjaċina li kien hemm għall-arar u li ħallow anka il-vittmi. E, ma jistax ikonna rezoluzzjoni bħal di mingħajr referenza dak li seħħ fi Franza How do we do Κύριε Σόβατα, θα πάρουμε αυτό το οποίο προτείνεται Sir Swaboda, ħa nieħdu l-proposta tiegħek bħala emenda orali bil-forma ta' klim li proponejt inti għaw xaħat li oġġezzjona għal din l-emenda orali dawk favur kontra astensjonijiet mela għaddiet intlaqat. L-emenda 2 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda tlieta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda erba, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Menda numru wieħed dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Votazzjoni finali issa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadde, għaddit. U issa nivvotaw għal proposta ta' riżoluzzjoni minn ħames gruppi politiċi dwar it-taħriġ ġudizzjarju tal-maġistrati. Vot wieħed biss, vot finali dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. U issa nivvotaw fuq ir rapport tas Sur Milana dwar spinta ġdida l-istrateġija l iżvilupp sostenibli tal-akwakultura Ewropea. Sur Golnish Kjoġbo. Kens sekund, Monsieur le Président. Dans... 15 sekonda, Sir President, fit taħriġ ġudizzjar juridu u koll nitkelmu dwar id-drittijiet tal-membri tal-parlamentari li li, li provaw li li iħarkuni u jarrestawni dana kontra il- l-immunità tiegħi bħala membru tal-Parlament jiena nitolbok tieħu nota u għalhekk nitlolbok li titlob lill-awtoritajiet Franċiżi jagħtuk l-ispjegazzjonijiet meħtieġa. Grazzi. Ektesi Milana. Sur Milana, emenda numru tliet issa, daw favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 8. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 2. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 15. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 29 maqsum f'żewġ partijiet nifvotaw fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit It-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, niċċakjaw jgħid il-President. Vot fuq it-tieni parti, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 36 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 38 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 40 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 42 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 44, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda numru 4, dak favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 5, dak favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Premessa I. Favur kontra astensjonijiet għaddiet konsiderant, eh, skużawni, premessa je, favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa W, favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa xe, favur. Min irid jiċċekkja fuq il-premessa we? Tajjeb. Naf kif tagħmlu intom, jgħid il-President. Mela, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U hekk hu premessa we adottata. premessa xe, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Votazzjoni finali, votazzjoni nominali. Miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll nawguralkom weekend sabiħ, eżis kollegi għajt il-President. U issa naddu għall-ispiegazzjoni tal-vot. fuq rapport ta' Sinjura Awtala. Sur Posselt xtaq intervjeni. Ich schätze Sie sehr und Ihre Vorsitzführung war sehr... President, jina naprezza il uh, inti kont etmexxi il-votazzjoni, pero li jina eh, għandi talba għal-Viċi Presidenti kollha biex jassikuraw